Yeah. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'ordine. Sor President, neħu din l-okkazjoni sabiex nittolbu b'mod formali illi Lady Ashton tiġi fl-awla fil-Parlament Ewropew sabiex titkellem fuq l-atti li wetqet jew dawk li set wetta għal Kristjani madwar id-dinja. Aħna nixtiequ li tiġi għawnek eh, b'rapport tagħha sabiex il-Parlament eh, ikun aġġornat b'mod dettaljat fuq kollox. Ten temat uffiċjalną debatę f'xrode u o 15. Iva se jkonna dibattitu fuq dil kwistjoni l-erba fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Point of order. Point of order, Ihor. Peace.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 kif għajt artiklu 55 Di għatil darba illi mannix sessjoni ta' mistoqsijiet mal kunsil Għalfejn, speganna xinu jiġri dan huwa parti mid drittijiet tal-Parlament u dritt tal-Parlamentari Ewropej. Grazzi, Sur President. Spravje podejmiemi f'daj. Iva fil-fat, ser nieħdu deċiżjoni fuq dil kwistjoni Dan jitratta trattat tal-Lisbona u rabti ġodda bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsil. Issa, għanna parlament zewċ kmamar biex najdu hekk fl-Unjoni Ewropea għanna għali l-Parlament Ewropea u l-Konsil Ewropea u relazzjonijiet imbidlu imma ma nix intawlu dibattitu issa għalix dan se jkun iċċarat tal-waqt. Uh, point of order, yes please. Point of order. Herr Präsident, was ich nur fraglich. President. Fuq koll tibdil possibbli fil-ġejjeni jidher li mem lebda bażi għad-dritt tal-Parlament eh, li jkun medded dal-mod. Di l-kwestjoni tal-mistoqsit li l-Konsil xaġa li t-neħħit mandiġ kun ħaġa arbitrarja, nanżommu nżommu dawn il-mistoqsijiet li l-Konsil sakemm titħed deċiżjoni. Mandiġ eh, nitilfu l-qalib il-ġmejna u kol naħseb li ikon ħażin komplu naqru mid-drittijiet tal-Parlament, meta nitkellmu fuq politika barranija u eh, tkabbir, il-Parlament mhuwiex korp sekondarju huwa korp illi għandu drittijiet ta' studju anka tessa teħid ta' deċiżjonijiet. Dziękuję, dziękuję. Grazie ħafna. Grazie tal-kommenti kollha tagħkom. Staqt nassigurakom illi fil-konferenza li jmiss tal-presidenti meta niġu biex nadottaw l-agenda ġifiri l-ħamis li ġej tal-punt se nqajmu. U se naraw kif se jiżvolġu l-affarijiet fil-ġejjini. Il-konferenza tal-presidenti hija responsabbli għat fassil tal-agenda. Unar il-ħamis dan il-punt id diskutuħ Przechodzimy do porządku obrad, jak Państwo powiedziałem. Mela. Nkomplu bl-agenda kif għadna. It-tnejn il-grupp tal-ħodżor u l-Alleanza Hilsa Ewropea talab il-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fit-Tunezija jingħalaq b'riżoluzzjoni ħaġa li ma kienitx pjanata qabel u issa hemm proposta sabiex ikonna riżoluzzjoni. Mill-li nista' nifhem jien, is-sur Cohen Bandits straq teressa it-talba. Iva naħseb illi taf tajb ħafna illi l-affarijiet fit-Tunezija qed jiżvolġu eh, malaj malajr l-Sur Benali fl-aħħar telaq mill-pajjiż. Issa Is-sitwazzjoni fil-ġimat li ġejjin se turi tensjoni kbira fit-Tunezija u naħseb illi dan il-Parlament f'mozzjoni riżoluzzjoni qasira jitlob affarijiet speċifiċi mill-Kunsill u l-Kommissjoni tafu li forsi kunem elezzjonijiet xi ġimgħat oħra u m'għandniex wis ħin sabiex noqgħod nistennew frar. L-Unjoni Ewropea ġifieri aħna rridu naġixxu issa u għaldaqstant għanna bżon mozzjoni għal rezoluzzjoni illi għanna nivvotaw favura il-ħamis f'nofsinhar. Fid-dawl ta' situazzjoni u b'entusjazmu kbir il dan il-Parlament fl-aħħar se jkun jista' jivvota fuq rezoluzzjoni dwar it-Tunezija. Grazzi. Panu Przewodniczącemu. Grazzi ħafna. Min jixtieq jitkellem favur din il-mozzjoni?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 Kif tistgħu taraw, it-talba ma ntlaqatx, grazzi. Następna zmiana dotyczy czwartku. Proszę o uwagę, koleżanki. it li jmiss għandu xaqsam ma nar il-ħamis. konċajna dibattitu taħt il-regola 22 il-grupp tal-Xelluk u Xelluk Nordiku talab dibattitu dwar il-Brazil u li fil-fatt il-dibattitu dwar il-Brażil jitneħħa mill-aġenda kwistjoni tal-estradizzjoni ta' Sur Cesare Battisti. Is-Sur ta' Barex sabiex irresaq it-talbek joġbok. Thank you, President. Grazie President. Xi kollegi ħadu l-inizjattiva li poġġu fuq l-aġenda riżoluzzjoni fuq il-fatt li l-Brażil ma jridx jagħti estradizzjoni ta' Sur Cesare Battisti l-Italja nifhem l-anijiet imma Din mhix kwestjoni ta' drittijiet tal-bniedem, mhix kwistjoni urġenti u maħniex nikstru l-istat ta' dritt hawnhekk u kol qed tasal fi żmien ħażin ħafna meta l-Brażil qed jiffaċċja l-art disastru naturali fl-istorja tiegħu. Ċeżre Battisti jinsab il-ħabs, qed jistenna deċiżjoni mill-Qorti Suprema fil-Brażil u l-Qorti Suprema edha eh, bil-ptajjel palissa u mem lebda eh, raġuna fejn għanna nistennew deċiżjoni malajr. Nifem il-zbatija tal-vitmi, pero memx raġuni għal violenza politika. La Michelle Luk l-qas mill imma rridu nużaw l-urġenza sabiex niddiskużaw niskutu Sudan, Indonezja jew il-Palestinjani li nqatlu dan l-aħħar. Fol Sur Josef ukoll wara l-elezzjonijiet li saru għanna nistennew dibattitu bħalma nistennew għannis pal Mugabe, jina nitlop li kwestjoni tal-Brazil titneħam mill-agenda. Grazie. Grazie ħafna. Min jixtieq jitkellem favur din it-talba? Minnu min jitkellem jitkellem favur din it-talba? Vi Wypowiedzi. Kto chciał się wypowiedzieć przeciwko wnioskowi? Minu kontra, minn jitkellem kontra, is-Sur Mauro. Kontra. Potem będzie kontra. Si, grazie, signor President. Grazie, L-ewel net fisem il-grupp tijaj u fisem il-Parlament Ewropew kollu naħseb għanna nuru solidarieta anka mal-poplu l-Gvern Braziljan għall-luttu gravi marbut mal-arrar tal-axarjim. Mijiet ta' persuni tilfu ħajjithom U aħna ovvjament xtaqna nurru solidarità sejħa tal-pajis. Fis-sess ħin nfakkar fisem anka eh, il-Parlament kollu najdu li aħna għan intenzjoni illi niddiskutu di kwistjoni xinu għasta ġustizzja hija ċara u l-kwistjoni ta' Cesare Battisti jistħoq ila li tkun ġudikata b'mod ulterjuri mill-Parlament Ewropew li jrid isemma leħnu fuq livell internazzjonali. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna. Grazzi. Min jixtieq jitkellem favur it-talba? Tak. t-nejek, jorbok. Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt nappoġġa il-mozzjoni ta' Sur Tavares għaliex is-Sur Battisti ġaj jinsab il-ħabs u mussej se jisparixxi kif ġipu laħaq u m'għandniex nindaħlu f'każijiet individwali ta' persuni illi għandhom kwistjoni pendenti qudiem il-qorti. Państwa głosujemy nad tym wnioskiem. Kto z Państwa jest... Iva, nivvotaw? Minu favur din it-talba. Sottomessa mill-grupp ta' xelluk un l-xelluk nordiku. Talba puntu sabiex jitneħħa mill-agenda dibattitu dwar il-Brazil u Cesare Battisti minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet, grazzi. It-talba maġiċ mill-uwa. Proszę Państwa, ustaliliśmy w ten sposób porządek obrad. Issa deċidejna fuq l-agenda tagħna u nistgħu Nibdew propju bl-ewwel punt fuq l-aġenda deklarazzjoni mill-President tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fit-Tunezija. Będzie oświadczenie komisji i oświadczenie. Imbagħad ikonna sqarija mill-Kommissjoni u l-Presidenti ta' gruppi politiċi. Uh, ladies and gentlemen, please don't